Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie bitten. Signori, bonġu. Ek Jena nishti nilqa il-kwantità ta' kollegi li ġew hawnhekk fil lawla tal għodu nilqakom il-kol, nilqa' Nilqakom għal din il-seduta ta' kmieni fil-ħodu kol rappresentanti tal-Konsilu tal-Kommissjoni. L-ewwel punt